La Presidente. Il-President. Buongiorno kollegi, la seduta. La odwa tajba kollegi seduta miftuħa. L-ewwel punt hija ir-rapport Hafner fuq it-trasmissjoni Parlament Ewropew u ġestjoni min-naħa tiegħu ta' informazzjoni klassifikata fil-possess tal-Kunsill dwar kwistjonijiet li ma jinkludux dawk fil-qasam tal-politika barranija tas-sigurtà komuni u ngħaddi mill-ewwel il-kelma lir-rapporter l-Onorevoli Afner għandek żewġ minuti. Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe... Grazie ħafna, President. Aziz kollegi.